Issa il rapport de Kaiser fuq l-iżvilupp u l-kostruzzjoni tal-Istat tas Sudan naħat isfel ta' Sudan. Nandu minnu fih għall-Onorevoli de Kaiser għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sidjura President, l-għonet nixtieq u koll ninaqat mal Eh, il-kollegi, anki il-shadows, għal dawk il-kollegi kolla anki tal-kumitati l-oħra li tawna il-pariri tajbin tagħhom, speċjalment dik tal-affarijiet barranin. Sudan huwa l-aħħar pajjiż tal-Afrika li hemm kiseb l-indipendenza ilu tliet snin minn jannar li permezz ta' referendum wera dan u kien f'Lulju tal-2011 f'Lulju tal-2011 fid-9 ta' Lulju li dan iddikjara l-indipendenza u ħames tim wara l-Assemblea Ġenerali tal u da aċċetta il-fat li dan ta' daqshekk malaj mhix ħaġa b'kombinazzjoni għax l-indipendenza kellha l-appoġġ tal-Komunità Internazzjonali wara li kien hemm it-trattat il-Comprehensive Peace Agreement ta' l-2007 li permezz tagħha ġiet fit-tmiema il-gwerra ċivili li kienet ilha għaddejja f'dan in-nazzjon. Issa, bekk għandna pajjiż ġdid, eh, pajjiż fraġli, għandu risorsa tal-żejt imma xejn iktar. Qed nitkellmu ġifiri li din l-industrija tirrappreżenta 89% tal-risors tal-pajjiż. Il-pajjiż huwa wkoll maqsub maqsum u għal dan l-aħħar sentejn u tlet jew tlet snin qed naraw Sudan Sudan ta' nofsinhar nafu li jem problema anki bizzejt dawn dejjem waħlu l-xuxin u il-Komunità Internazzjonali Nus Mauda u mm, anki it-Trojka l-Istati Uniti ir-Renju Unit, Norveġja, ġifiri, u fora bħal dak ta' Washington ta' din is-sena biex jgħinu in sudan ta' nofsinhar sabiex dan ma jifallix imħabba l-problemi li jiffaċċja huwa stat li mhuwiex tajb għax 50% tal-popolazzjoni hija taħt tiġi konsidrata bħala fqira l-ekonomija mhix diversifikata il-ftajimiet ta' kotonu għadhom ma ġewx iffirmati għalhekk l-Unjoni Ewropea b'tanċija faċli għalja biex tgħinna hemm korruzzjoni aċċettata ma nafux kemm kbira imma nafu li hija endemika sikur ta' soċjali il-rata ta' mot tal-tfal u tan-nisa hija għolja ħafna nafu li il-30% tal-tfal ma jmur skola, il-tfajliet jizzowġu kmini, nafu u kol li n-nis li jipruvaw jiddefendu dritt tal-bnidem jiġu u kol imminati l-Inglis huwa lingwa uffiċjali, il-nies, il-poplu ma jifimx din il-lingwa għax hemm multitudni ta' lingwi differenti f'dan il-pejjiż. Għad nitkellem fuq l qarn tal-Afrika kollu li hija mm, tissofri minnu qasta stabilità mħabba dan ir reġjuna u fil-rapport qed insib rakkomandazzjonijiet biex ikun hemm governanza aħjar, id-drittijiet tal-bniedem, il-paragrafu 9 u paragrafu 11 u nixtieq li neferu għalihom għax is-sitwazzjoni waħda komplikata ħafna nixtieq ngħid li llum l-Unjoni Ewropea investit 800 830 miljun ta' euros, ġifri kważi biljun, u għatma nitkelmu fuq dawn l-affarijiet. Bżon li dan il-pajis ikompli bi tranzizjoni lejn il-demokrazija, mbżon nejnu biex ikun hemm iktar infrastruttura, iktar eh, edukazzjoni, iktar governanza tajba nkunu il-ħbib ta' dan il-pajis imma verament nkunu jom biex naraw kif innaqsu inneħu il-korruzzjoni li qed tirrenja bħalissa. Grazzi. Grazie, la... Grazzi. Onorevoli Stier. Grazie, signora Cher. Grazzi l-rapporter ta' xola fuq dan il-rapport. Pala membru tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin, nixtieq insemmi l-importanza tal-rwol tal-Servizz tal-Affarijiet Esterni tal-Unjoni Ewropea fil-żvilupp ta' relazzjonijiet aħjar bejn in-nofsinhar tas-Sudan u s-Sudan ta' fuq. Il-fuq 80% tal-ekonomija ta' Sudan tisfel isara fuq iż-żejt u jista' jiġi esportat esklusivament permezz ta' oleoduks lej nofsinhar. Dawn relazzjoni teżina bejn il-nofsinhar u tramuntana huma kwistjoni kbira, importanti, u l-diplomazija Ewropea għandha rwol importanti ħafna x'taqdi hawnhekk. il-irda tal-relazzjonijiet dawn il-kwistjonijiet ser twassal għal irda fil-kwistjonijiet oħrajn li tiġa semmew mir-rapporter. Grazzi tassew. Grazzi Sur Kelly. Grazzi, President, aħna dabel ħara diskutajna il nafsunar ta' Sudan fit-dibattiti ta' emerġenza u għad nerġaw niddiskutu hawnhekk illum illejla illi turi l-impenn tal-Parlament Ewropew li mmexxu l-qudiem f'kwistjonijiet f'dan il-pajjiż ġdid tant fraġli u għandu jkun għaliex aħna għandna reputazzjoni tajba illi għandna aħna l-ikbar donaturi fil-qasam ta' għajnuna eh, umanitarja madwar id-dinja f'pajjiżi jiżviluppaw. Dan il-pajis għandu bżon ħafna għajnuna, għandu l-potenzjali, ma mandux l-arfien fuq xiex jibni. Għandu ħafna rizorsi naturali palmu għazzejt, per eżempju, imma għandu bżon l-infrastruttura. Importanti li aħna naraw illi dan iseħ biex bekk ikunu jistgħu jkunu iktar indipendenti u iktar viabli bħala pajjiż. Ovvijament l-edukazzjoni essenza li għal kulħadd. Sabiex biex nkunu nistgħu nxejnu l-drawi tħazina li kellhom speċjalment attitudni l-ħom lejn in-nisa għal ħafna ħafna żmien. Grazzi tassew. Grazzi ma uħat iktar ix jitkellem mella Honorable De Kaiser jekk joġbok. Le? Ma... Ivi, viva, le? Il-kommissarju, skużawni. Ngiva, grazzi, President. Nishtiq grazzi Sur De Kaiser tal-li, mux tal-li tat rapport eccellenti ta' minn faħru, iżda il-proċess konsultattiv illi kien li sar biex nibnu lej dan il-rapport. Aħna kena aġġornament dettaljat ħafna ta' qed jiġri u tal-isfidi kbar li qed ħabat wiċċa magħha Sudan sabiex tilħaq il-bġiet u prosperità. U aħna naqblu bħala komissjoni ma' bosta mill rekomendazzjoni ta' rapport nħossu li huwa importanti ferm għad komplija tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Sudan tisfel u il-sitwazzjoni attwali politika ma tistax tinftiem fizzolament minn mill ija tal-pajjiż. Iżda jekk inti tħares lejn il-pajjiż u l-istorja tal-pajjiż, inti tista' tara li fit tmien snin dawn tibu sinifikament eh, sinifikament l-infrastruttura, edukazzjoni lejn in-nies u u opportunitajiet il-situazzjoni tal-nies tagħhom. il-progress huwa tassew impressjonanti. L-Unja Ewropea appoġġat minn dejjem dawn l-sforzi li huma mirati lejn il-bini il ta' stat sot. Aħna li xejna sħubija soda mal gvern tal-nofsenar ta' Sudan kif ukoll ma' soċjetà ċivili. Msieħba internazzjonali ċivili aħna issa qegħdin immexxu sforzi ġodda biex ikollna sħubijiet ġodda mal-gvern permezz ta' tajjim ġdid li jkun bbażat fuq responsabilità reċiproka dan il-proċess aħna ser nissoktaw il-promozzjoni ta' li għet jisib ma' sejm ta' kotonu sabiex ikun jistaw jistabilixxu sħobija twila ma' l-Unjoni Ewropea. Jiena nishti nerġa nisaq fuq il-fat li aħna nadirixu bisħiħal eh, fatt li aħna irridu nifokaw fuq id-nisa u l-bniet aħna l-iktar l-lessjonijiet li aħna tal-limna bda u anki tal-mu dawn il-pajzi ta' svilup huwa li l-eskużjoni tan-nisa u l-bniet mill li ħajja politika soċjali ekonomika hija l-ikbar xkila l iżvilupp u dinja lezzjoni illi aħna għandna bżonn nifukaw l-azzjoni fuqha fin-nofsinhar tas-Sudan. Grazzi. Grazzi. Mala u dibattitu għandvotaw għadha fil-taxu nofs. Issa, ir-rapport Swinburne tal-affas tal-irkupru tal-affas għal-banek.